mandat taħħa huwa validat il-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali tissuġġerixxi li jkun hemm qari ta' artiklu 117 sezzjoni 3 dwar it-talba għal risposta bil-miktub jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal dan il-qari sa' għada fil-ħodu fid-disa' Meta aħna inkomplu bis-sessjoni tagħna dan ser jiġi approvat skont ir-regoli.